Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μα. Το επόμενο σημείο... Για nkomplu din il-plenarja. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-istqarrijiet tal u l-Kommissjoni fuq il-ftejm ta' adeżjoni għall-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. L-ewwel kellim huwa il-Ministru Lopez Garrido. Jekk jogħġbok.